Fil-11 ta' jannar jien arċivejt ittra minnaħa tal-President tal pps e, Soċjalisti Demokratiċi għal di Partit tal-Ħodor WFA e li kienet propju dwar kondotta ta' Viġi President Czernetski li kienet jittolbu skont l-applikazzjoni tal-proċedura li għanna fl-artiklu 21 tal-regoli tal-Parlament Ewropew illi għamlu daw dikjerazzjonijiet dwar dan il-membru parlamentari. Din kwistjoni kienet analizzata mill-konferenza ta' presidenti f'żewġ laqat fit-18 ta' jannar u fl-ewwel ta' frar. Fit-18 ta' jannar jiena wkoll irċivejt itra minnaħa tal-Viċi President Czarnecki illi kienet qed tindirizza tħassib illi aħna rajna dwarhom fl-ittra li semmejtilkom u parti minn hekk fit-23 ta' jannar jiena wkoll kelli laqam mal viċi President Czarnecki fuq din kwistjoni wara illi smajt minnaħa tal- Eh, żewġ naħat jiena fl-ewwel ta' frar u l-konferenza tal-Presidenzi d-deġdejna tal-President iddeċidejna li maġġoranza ta' tlieta minn kull ħamsa tal-voti illi inġabru li fil-fatt jirrappreżentaw mill-inqas tliet gruppi politiċi li nipproponu lill-Parlament illi nipproponu it-tmiem tal-mandat tal-Viċi President Czarnecki minħabba illi kien instabħati ta' kondotta ħażina skont l-artiklu ehm, regolu 21 tal-regoli tal-proċedura. Jekk jogħġbok onorevoli. Sur President, bekk xtaqt nistaqsijina. Meta nikkonsidraw dak li inti għadek kif għed, Sur President, nistgħu nistennew illi il-Presidenza tal-Parlament Ewropew se tkun qed tiċċensura eh, l-opinjonijiet tal-persuni tal-membri tal-Parlament u nixtieq nistaqsi wkoll meta il-Presidenza tal-Parlament Ewropew se tirreferi għal kummenti ta' Sur Verhofstadt rigward il-kummenti illi kienu dispreġjattivi lejn il-Polonja, il għaliex ma tammilx sens qed tevalwaw l-espressjonijiet tan-nies fuq xi ħaġa li tmur lil hinn mill-Parlament Ewropew. Abbażi tal-liema regolament tal-Parlament Ewropew qed tagħmlu dan. Grazzi. L-artikolo 21 del regolamento L-artiklu 21 tal-regolamenti tal-proċedura tal-Parlament Ewropew jgħid tajt anzi din ir-regola illi t talba jekk titressaq minn tliet gruppi politiċi li jirrappreżentaw kwota għolja ta' membri tista' twassal għal sanzjoni. U mhijiex sanzjoni li għandha x'taqsam ma' sanzjoni diretta tal-President l-President laqas il-Burro tal-Presidenti u laqas il-Konferenza tal-Presidenti ma jistgħu jiddeċidu waħedhom. Hija talba li titressaq mill-gruppi politiċi mhix sanzjoni li hija applikata direttament mill-President. Skont l-artiklu, skont ir-regola 21 jiena ma kellix għażl oħra li nirrispetta din il-proċedura. il-proċedura kienet irrispettata. Il-President ma jistax imponi sanzjoni naturalment fuq dak l-affarijiet li jiġru barra mill-Parlament Ewropew. Jiena nista' nikkastiga l dak li jkun skont kondotta u l-imġiba fih dan dan il-Parlament Ewropew. It-talba kienet illi din il-persuna titneħħa mill-kariga ta' Viċi President. Kienet talba li ġejja minn tlet membri minn tlet gruppi politiċi. Is-Sur Weber jogħġbok. Sur President, il-kollega għadha titkellem fuq il-possibilità li wieħed jitkellem mod ħieles. Issa aħna mhux fuq hekk qegħdin nitkellmu, mhux fuq iċ-ċensura, qegħdin nitkellmu fuq il-Viċi President tal-Parlament Ewropew. U aħna min-naħa tal-PPE anke min-naħa tiegħek, Sur Tajjan, jekk nistennew li inti tirrappreżenta li l nifsu l-pozizjoni tijak mod neutrali minħabba li ijat t reprezenta l-Parlament Ewropew jek aħna għanna viċi prezidenti li jġib wieħed iġib e, ruħu b'tali mod e, verament mhux aċċettabbli u qabbel ukoll membru e, ta' dan il-Parlament Ewropew ma' xi nazist u anke mal-Unjoni Sovjetika qabel l-Unjoni Ewropea jiena naħseb li dawn huma affarijiet li ma jistgħux jingħadu għalhekk aħna nixtiequ illi s-Sur Czarnecki jitneħħam il-kariga tiegħu u lil kollegi illi fil-fatt ħajilmentaw jiena nixtieq illi ngħid illi aħna lesti illi naċċettaw li l-kollega jħor bħala viċi president mill-Polonja jew kella minn dan l-istess grupp politiku. Aħna ħanivvotaw favur kull membru ieħor li l-ICR ħajproponi aħna maħniex kontra l-ICR iżda naħseb li surċanet Ċanet pruħu ħażin u għandu għal din raġuni ikun sanzjonat. Sur Bulman, tista' titkellem nasibx hemm għalfejn li jkollna dibattitu minħabba li diġà tieħdet id-deċiżjoni, ġifieri ħanieħdu votazzjoni b'vot sigrit ġifieri eh, m'hemmx fejn noqogħdu ntawlu din id-diskussjoni. Sur Bullman jiena weġibt f'termini legali lil din il-kollega li tkellmet minħabba li referit għal burro. Manda xejx taqsam din ma l-azzjoni tista' tittieħed mill-President u mill-burro, il-proċedura kollha kienet irrispettata, kienet garantita wkoll possibilità li Sur Czarnecki jgħid tiegħu fil-fatt il-laqa' u l-għalli jina kellima Sur Czarnecki kien hemm minuti li ttieħdu tagħha u kollox kien pubbliku ġifieri eh, ma naħsibx li jista' jkun hemm il-menti kbar. Sur Bullman, jiena ma nixtieqx li n-wassal għal titwil ta' dan id-dibattitu zda jina li l-kollega nixtieq li nwieġbu bil-kelma le l-ebda Eh, kelma ma nstemat fil-konferenza tal-presidenti illi din hija kwistjoni ta' ċensura, aħna mhux hekk irridu nagħmlu, iżda għandna d dinjità f'din l-istituzzjoni u tinsewx illi laqda fl-Ewropa kibret u eh, baqat issir iktar b'saħħitha minħabba li aħna ċħadna il-soċjalizmu Eh, estrem u n-nazisti u jiena naħseb illi ħadd ma jixtieq illi fil-fatt jisma dan il-klim dan it-qabbil jiena naħseb eżis kollegi li dawn maffarijiet li aħna rridu nibqaw ninsistu fuqhom iva. Apparti minn hekk naqblu mal-kollega Massur Weber aħna lesti illi nappoġġaw rappreżentanti illi ma jaqbżux dawn il-limiti massimi illi ġejjien mill-istess grupp politiku iżda jekk joġobkom tibqawx tagħmlu tqabbil man-naziżmu jew nkella tqabdu lil xi ħadd biex ikun fiġ president li ġibruħu daqs li kieku kien nazi. Il-Onorevoli Lambert, siex tiżid xi ħaġa, kieġobkom ma nixtieqx li konna dibattitu. Iva xtaqt li nappoġġalu dak li qed inti sur President naħseb illi inti deskrivejt is-sitwazzjoni b'mod tajjeb ħafna. Huwa tajjeb li aħna ikonna idea differenti, iżda jekk kultant ikun hemm min jattakka personalment lil ħaddieħor, ieħor biex jirbaħ l-argument ma sibx li dinja xi ħaġa li nistgħu naċċettawha. Jiena kontra l-lemin estrem, iżda fuq il-livell uman jiena naħseb li kulħadd għandu jkun irrispettat bl-istess mod kull min jatawek huwa membru parlamentari Ewropew illi kien elett minħabba illi kellu id-dritt li jkun elett mill-poplu ġifiri. Is-Sinjura Forenza. Sur President anka jiena naħseb illi irridu naqoddu għattaddi fuq każijiet bħal din u bħal dawn. U aħna batna itra li kienet affirmata minn iktar minn mit eh, membru tal-Parlament Ewropew u tlabna li m'għandux ikun hemm aċċess għal din l-istituzzjoni minn organizzazzjonijiet li huma estremisti tal-lemin minħabba li każijiet bħal dawk li ġraw f'Maċerata verament irridu niċċuduhom u l-għom kemm jista' jkun, speċjalment każijiet fejn eh, li jkunu marbutin mal-faxizmu. Sinjura kollega, hemm ċertu regoli il-President qatt ma jista' jippermettu li jkun hemm avvenimenti jekk ikun jista' iwaqqaf xi avvenimenti. Iżda jekk dawn in-nies li ma jkunux eh, preġudikati jixtiequ jitru fil-Parlament Ewropew, jien ma nixtaq ma nistax nwaqqaf il membru parlamentari milli jdaħħal dawn membri. Membru, aziz membru kollega, dispeċini għal xejn toqgħod tolli leħnek. għal xejn. Qed nara l qas taf xi demokrazija. Għal xejn tot tagħmel dan l-ħaġa kollu t-tikkal maħna mhux qegħdin hawn biex niġġieldu, qegħdin hawnhekk biex nesprimu opinjonijiet differenti politiċi, ġifieri jekk jogħġbok kun edukat u għerġa poġġi bil għeda Meta jkun hemm persuna li tkun mistiedna minn xi grupp politiku u dil persuna ma tkunx kisret il-liġi aħna ma nistgħux inwaqfu l-ebda avveniment. U dan mandu xiex jaqsam ma dak il-ġara f'maċerata u l-laqqa li kienet organizzata. Jiena forsi ma naqbilx ma l-pozizjonijiet li kienet espressi f'din il-laqqa. Iżda ma nistawx aħna nċaħdu li xi membri parlamentari milli jorganizzaw xi avvenimenti kulħadd huwa fuq l-istess livell hawnhekk bħala membru parlamentari aħna ma nistawx inwaqfu lill-kollegi milli jorganizzaw dawn il laqgħat jekk ma jkunux kisru il-liġi. Mela, ejja